Madame la Présidente, Bonjour mes chers collègues et bon après-midi. Buon offsenari tajjeb, aziz kollegi. Nishtiq li issa inkomplu bis-seduta tagħna u napprovaw il-minuti ta' sessjoni tal-bieraħ li huma disponibbli. Kommenti? ma jidhirx li hawn kummenti għalhekk il-minuti huma adottati. Ser nibdew is-sessjoni